Grazzi ħafna. Mela, issa nistgħu nimxu għal punt li mis fuq l-agenda il-mistoqsija orali Beijing plus 15 pjattaforma tazzjoni tal-ġnus mawda l-gullug għaljanzi bejn s sessi il-Sinjura Britt Svensson se sessi il mistoqsija Sena il-mikrofonu il-Sinjura Britt Svensson. Grazzi. Grazie President, eżis eh, kollegi, ehm, il-kustjonijiet ta' ġitti tal-nisa dejjem punt importanti fuq l-agenda tiegħi għalhekk huwa importanti meta jkollna debattitu fuqhom hawnhekk fil-plenarja. Mela, il-pozizjoni tal-Parlament fuq il-pjattaforma ta' Beijing. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha mill-Kumitat li ħadmu b'mod tajjeb ħafna b'kooperazzjoni mill-qrib miegħi l-adozzjoni tal-pjattaforma fl-1995 mill-ġnus maquda kien pass storikament importanti il-pjattaforma ta' azzjoni l-ewwel dokument globali ta' dak it-tip danha eh, fema olistika tal-kondizjoni tan-nisa u drittijiet l-Ewropa għandha tradizzjoni li għandha mm, tradizzjoni li għandha tkun burja tagħha eh, u eh, adottat f'mument kbir il-Dekirazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem. Fid-dekorazzjoni hemm 30 artiklu u ħafna u ta' spiss jiġu kwotati. Fit-tieni artiklu hemm miktub eh, li id-drittijiet tan-nisa għandhom jiġu imħarsa u dan huwa miktub mod espliċitu. Mela, barra mill-Unjoni Ewropea l-kwistjoni ta' gwaljanza bejn is-sessi u anka ġewwa l-Unjoni Ewropea għandha bażi eh, ċara fil-karta ta' drittijiet eh, fundamentali u aħna nibqaw maquda mal-pjattaforma u l-ħtieġa li naħdmu iktar konkretament fil-Unjoni Ewropea biex nippruvaw nsegwu l-iżviluppi u naċertaw li qed nimxu lejn iktar egwaljanza bejn is fl-oqsma kollha. L-Istitut ehm, eh, fi Vilnius għall-Ugwaljanza Istitut ġdid dan se jkun mezz kif nistgħu nkunu iktar professjonali, iktar mm, kif nistgħu naħdmu iktar u kif nistgħu nużaw l-aħħar riċerka biex nippruvaw insibu l-aħjar soluzzjonijiet politiċi. Hemm ħafna fatti li m'għandniex jiena nappoġġa l-proposta għall-EPO eh, proposta mresqa mill-Presidenza Spanjola, qed nitkellem dwar il-European Protection Order, eh, fil-pjattaforma hemm qatt ta' kwistjonijiet li huma importanti ħafna u eh, u ma tħassib ukoll għalina pal pereżempju l-faqar li jaffetwa n-nisa b'mod sproporzjonat eh, aċċess mhux indaqsa l-kura tas-saħħa, violenza kontra n-nisa u f'ħafna forom, inugwaljanza fil-strutturi ekonomiċi u fil-politika ekonomika. Kif tafu, delegazzjoni ta' tmin membri parlamentari se jmorru New York biex jirrappreżentaw il-Parlament Ewropew Aħna se nsegwu id-dibattitu u n-negozjati li huma pass eh, lejn il-valutazzjoni ta' eh, kemm eh, għamlet progress id-dinja f'dawn l-aħħar 15-il sena li nimxu wkoll mal-lanijiet tal-pjattaformi u r-riżoluzzjoni li se dottaw għada se tkun dik li se neħdu maħna New York fil-kumitat aħna adottajna sitt taqsima li tajt li eh, eh, saħ mm, eh, sessuali mm, u reproduttiva u parti mid-drittijiet ta' nisa u dawn għandhom jiġu mtejba fid-dinja kollha l-grupp tal-PPE dawn talbu li dil parta parti għandha tirġievi vot separat aħna nafu li meta n-nies jixtiequ jkollhom vot maqsum fuq kwistjoni, intkom tafu li huwa uh, vot importanti u għalek li mhux se nivvutaw fuq l-affarijiet bħala blokk fil-rezoluzzjoni. Jiena naqbel mal ppe li taqsima disa eh, taqsima importanti ħafna ta' importanza ċentrali imma jiena t-ninkwieta li jixtiqu jtaffu eh, dan il-paragrafu eh, billi jivutaw eh, kontriħ u vera tkun ħasra jekk namlu dan iva jiena konxi li fil-Parlament Ewropew għanna opinjoni differenti, valuri differenti, mhux problema u għalhekk li għandna dibattiti hawnhekk. Imma dan it-test huwa test minimum. U xuħat, kullħat irrit eh, jappoġġa dawn l-affarijiet. Mem xej li nistaw namlu minn flok parti numru disa'. U vera tkun ħarsa jekk marru New York b'rezoluzzjoni li lanqas issemmi l-affarijiet minimi fuq dil kwistjoni fundamentali, eh, kwistjoni prinċipali fuq livell globali u koll. Jiena nemmen u nittama li kullħat se jkun jista' jaċċetta it-test eh, għax dan jgħid affarijiet li huma ovvji għal kulħadd. F'dan il-proċess eh, ħedimna b'kooperazzjoni mill-qrib ma' eluf ta' organizzazzjonijiet tan-nisa u l-membri tagħhom dan id-dokument um, eh, huwa dokument fejn m'hemmx eh, ieħor bħalu. Grazzi ħafna, ħanna dilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi ħafna Sinjura Svensson, eh, vera grat lilek tal-li resaqt din il-kwistjoni kif inti taf il-Presidenza Spanjola tal-Unjoni Ewropea, jgħid Sur Lopez Garrido, hmm, poġġiet pala eh, priorità prinċipali l-ugaljanza bejn is-sessi aħna għanna għanijiet ċari f'dan ir-rigward biex nippruvaw nimplementaw l-egwaljanza in non-diskriminazzjoni pala eh, għan u Um, tema oħra li inti uh, kellimt dwar l-ġlieda kontra l-violenza u um, l-idea li kolna ordni ta' protezzjoni għalibek il-vitmi tal-violenza jiġu mħarsa. Għalek f'dan il-rigward vera tneħu pjaċir li għetna la' sinjura Redding, il-Kummissarju Redding, għawnek għax il-Kummissarju uh, għanda l-kariga li eh, tkopri l-kwistjonijiet kollha li għandhom x'qasma l-ugwaljanza bejn is b'mod partikolari floqsma fejn dawn l-affarijiet jorbtu ma' kwistjonijiet legali. Issa l-ewwel qabel kollox ippermetti li niskuża ruħi fisem il-Ministru l għallgu għaljanzi Spanjola, ja bħalissa edha fis-Senat Spanjola mm, biex mm, niprofa tikseb riforma tal-liġi dwar l-abort. Il-riżultat huwa pożittiv, bħalissa d-liġi għaddej jam il-parlament Spanjol eh, l-Unjoni Ewropea minn dejjem sostnit eh, l-ġnus Magħquda fil-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, il-Presidenza Spanjola ħejjet ir-rapport Beijing 15 li il-Presidenza Spanjola set eh, tressa fil-54 laqa tal-Kumitat tan-Nisa u waqt li sar ħafna progress f'dan il-qasam għatem ħafna xogħol li jrid isir u għalhekk li l-Presidenza saħħet fuq il-ħtieġa għal iktar informazzjoni e formazzjoni aħjar u iktar indikaturi uniformi li aħna fassalna pala parti mill-pjattaforma ta' Beijing għanna 12 indikatur indikaturi li aħna mm, fassalna fl-Unjoni Ewropea li jippruvaw jevalwaw eh, il-level rejali tal ugwaljanz issa hemm xi indikaturi li għad iridu jiġu mfassla l-istampa dritti tal-bniedem l-ambjent fi Mejju il-Presidenza se torganizza eh, komitat sabiex nisa l-istampa u l-istereotipi jiġu diskussi u kif tafu l-istampa u l-mezzi ta' xandiru ma' parti mill-mandat tal-Kummissarju Redding. Nixtieq nagħna hawnhekk billi eh, niġbet l-attenzjoni tagħkom nejn kustjoni importanti intkom konxi dwar il kustjoni ġifiri il-krizi ekonomika. Iva, il-krizi tista' tkun ostaklu fil-progress lejn iktar ugwaljanza bejn is-sessi paradossalment eh, l-inugwaljanzi tista' tgħinna noħorġu mill-kriżi aċċess indaqs għax-xogħol għan-nisa jista' jkun fattur pożittiv dan ir-rigward. Qed nitkellem jiena hawnhekk dwar l-Istrateġija Ewropa 2020 l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u biċ-ċar li jixtiequ Ewropa 2020 ikolla dimensjoni eh, ta', sessi involuta fir-rapport tas sena l-oħra il-Parlament Ewropew talab il kunsill u l-Kummissjoni sabiex jinkludu l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-Istrateġija 2020 il-Kunsill EBSCO tal-20 ta' Novembru tas sena l-oħra u fl-aħħar eh, la' informali ta' EBSCO f'Barcellona dan qalu eh, li l-Stati membri u l-Kummissjoni għandhom jippruvaw jikkonsolidaw id-dimensjoni ta' sissi fl-istrateġija 2020 għandhom bżonn jikkonsidraw il-kompetenzi relevanti tagħhom u fatturi oħra politiċi u flimkien mal-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni u eh, dawn il-programmi ta' ħidma dejjem maqdu rol kruċjali aħna se nippruvaw namlu progress fuq dawn il-kwistjonijiet. Il-Kummissjoni wedet dokument fuq l-istrateġija 2020 għal 20 ta' Mejju President Van Rompuy u eh, il-President Barroso tkellmu dwar dawn il-kwistjonijiet eh, illum eh, dalodu u aħna naħdmu bir reqqas biex nipromovu l ugwalenza bejn is-sessi mhux kwistjoni ta' bista ġustizzja imma li mm, rridu aħna mm, nżomm l-ispirtu tal-Unjoni Ewropea ħajja u rridu li l-Unjoni Ewropea tkun punta referenza għal dak li għandi jasama mal ugwalenza bejn is-sessi. Grazie ħafna Kummissarju, nixti eh, nadilek il-mikrofonu ħalli titkellem fissem il-Kummissjoni. Eh, Grazie ħafna, President Mela. Huwa onur għalija li l-ewwel kontribuzzjoni tiegħi eh, fil-ħin għal mistoqsijiet il-mistoqsijiet orali Eh, fil-parlament eh, eh, hija dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi jiena nemmen li r-ġittijiet bażiċi l-ugwaljanza bejn is-sessi dawn huma l-iktar kwistjonijiet odma u importanti niftakar li iktar minn 15 sena ilu bħala membru zazua fil-Parlament ta' Lussemburgu ħejjejt eh, ruħi għal pjattaforma ta' Beijing issa edin hawnhekk fil-Parlament Ewropew nippreparaw is-segwitu ta' dan għalhekk eh, għalaqna uh, il-katina mandiċ għalfej um, nisħaq fuq dawn l-affarijiet kif fuq l-ugwaljanza va valur fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea u tistgħu isserħu fuq l-impenn tal-Kummissjoni f'dan il-qasam. F'din din is-sena jiena se nressaq strateġija ġdida għall kummissjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi bħala segwitu għal roadmap għall ugwaljanza 2006-2010 eh, u eh, meta jkun hemm l-54 eh, kummissjoni dwar l-istatus ta' nisa fl-Istati Uniti u l-15 l-anniversarju ta' Beijing, il-Kummissjoni se tibgħat delegazzjoni ferm qawwija jiena stess se mm, nkun hemmhekk fl-Istati Uniti flimkien mal-President eh, tal-Kunsill u eh, se tkun ċaġa eh, mm, mm, importanti se nitkellmu u dan ukoll huwa simbolu se tkun sfida għalina li Mm, naraw x-progress sar fuq livell internazzjonali u t-nax l-azzjoni identifikat f-Beijing u naraw u koll fejnem innugwaljanza għal-kem Iva eh, kienem eh, suċess għatem xi sfidi. U għandid mir li najt l-Unjoni Ewropea hija se tibqa' eh, unjoni li tappoġġa eh, l-ġnus maquda dwar dawn l-affarijiet u eh, il-ħolqin tal-gender unit, per eżempju, se napoġġaw dan il-ħolqin fil-ġnus maquda dwar l-izvilup eh, b'mod partikolari fil-kontest ta' l-MDGs narawhom dan bħala importanti u koll u um, dawn jif Fukaw fuq 50% ta' ċittadini fid-dinja li jgħinu dan l-iżvilupp għax aħna nafu li mhux se jkun hemm żvilupp mingħajr eh, l-input tan-nisa għalhekk eh, l-ugwaljanza eh, kwestjoni importanti ħafna għal kulħadd mhux biss qed nitkellmu dwar kummissarju bi portafoll li taħdem fuq dil-kwistjoni imma l-kummissarji kollha taħt il-mandat mm, l-impatt tagħhom. Jiġifieri hemm ħafna responsabilità fil-Unjoni Ewropea, hemm eh, politiki esterni wkoll u b'mod partikolari il-politika dwar ehm, eh, l iżvilupp ta' kooperazzjoni. Aħna nafu li il in tal-pjattaforma eh, mm, ta' pjantazzjoni Beijing kien pass enormi il-qoddim u minħabba l-pjattaforma eh, l-integrazzjoni orizzontali eh, saret eh, deret fl-Unjoni Ewropea. Fl-istati membri kollha tagħna l-politiki tagħna ta' ugwaljanza mhux biss għandhom x'jaqsmu azzjonijiet immirati imma huma integrati fil-politiki kollha il-pjattaforma ta' azzjoni ta' Beijing u kol permettilna nimonitorjaw il-progress għabbażi tal-indikaturi sviluppati mill-Kunsil għal ħafna mill-azzjonijiet tagħna. Tnax l-azzjoni. Disa indikaturi. Għalhekk aħna vera gburin eh, tar-riżultati imma hemm tlet indikaturi li għat iridu jiġu żviluppati. Naħseb li hemm impenn li l-Kunsill ħa fl-adozzjoni tal-konklusjonijiet sabiex eh, jagħmel progress u eh, jiżviluppa l-indikaturi nieqsa Ġifiri, il mistax l-anniversarju tal-plataforma ta' Beijing, il-prezidenza svediza, IVA, rat xsar fl-Unjoni, konsilla dota konklużjonijiet u il-Parlament se jressa il-dokumenti tijaw. Dawn dossier, dawn il-dokumenti eh, li ovvjament se ikollom rwol fil-politiki kollha li se jkunu żviluppati mill-Unjoni Sinjura Svensen u Sir Logos Gardidos tkellmu dwar l europa 2020 allura ħaġa naturali li f'din is-sistema li se eh, mm, tatis spinta l l-Unjoni ħaġa ovvja li n-nisa se jkollhom rwol għana mannix għazla għanna bżon eh, n-nisa l izvilup ekonomiku. Eh, Mux bis kwestjoni ta' ugwaljanza bejn is-sessi e, eh, kwestjoni ta' politika ekonomika. Memx għazla hawnhekk ma nixaza għanna bżon in-nisa jekk nixtiequ mm, li l-Ewropa toħroġ mid-diffikultajiet eh, tagħha. U l-indikaturi se jgħinuna ovvjament u sabiex eh, niksbu dawn l-affarijiet fil-grupp ta' livell oli aħna għadna eh, programm ta' ħidma li se jagħmilha possibbli li nommonitorjaw indikaturi eżistenti u sabiex nimmonitorjaw il-ħolqien ta' tal-ġodda, ġifiri dawk li għat mannix, u sen niġu mill mill-istituzzjoni Ewropea l-Ugwaljanza bejn sessi u l-ġimma diħla dan huwa simbolu wkoll naf li se jkun hemm laqa New York aħna se waqfu l-istitut tagħna f'Vilnius. Signora Svensson, jiena daqt eh, eh, se niltaqa' miegħek sabiex ehm, niddiskuti l-istrateġija tal-Unjoni ġifri se nagħmel dan wara New York, eh, se nagħmlu dan flimkien għal 50 fil-mija ta' ċittadini tagħna. U jiena nemmen li se niksbu suċċess hawnhekk. Biztos asszony szívesen engedelmükkel átvet. Grazzi tassew, signora Kommissarju. Jina in-president għal-dissessjoni issa u għan nitkellem bil lungaris nishtiq nilqa Sinjura Kommissarju u s-Sur Ministru. U issa il-batax il-kellima li għanna ħajkunu nisa kolla. nittama li din settejjeb l-opportunitajiet ugwali bejnietna. Eh, Signora Gurmaj. Grazzi. Jiena naħseb li ħajkun importanti għax konferenza importanti f'New York ġimgħa diħla Importanti illi drittijiet tal-bnedmin nitfawa u dritti l-ungwaljanza bejn nisa u ġir nitfawa fil ofol ta' diskussjoni. Ovvjament, aħna ksibna affarijiet imma għatfallinna x'niksbu u nirtajp nifukaw fuq għadi il-konferenza tan nisa fl-1995 u għal gwaljanza, kwalità u paċi. U din hija deskrizzjoni tal-għanijiet konkreti li għandha tħaddan l-Ewropa, imma mhijiex mhux triq faċli. Ħafna drabi aħna nsibu li saq maluqin li ma jinftux u għalhekk rridu naħdmu aktar għalija, hemm ħafna toroq li waslu għar-Ruma jgħidu imma waqt li aħna qegħdin infittxu triq nitama li l-koll naqblu li nneħdu l-istess triq. Din mis kif għanna nsolvom l-affarijiet li ma nkunux konvinti, għal fatt għalhekk aħna ħana nkunna vot maqsum. Inti fajt inti ftaħt il-ġerħa ħafna drabi. Eh, Sina komissarju, inti tkellimt dwar violenza kontra n-nisa, dwar il- in-nuqqas ta' pagi jindaq, spejn nisa u rġil. Dawn huma importanti ħafna lina. Dekkerazzjonijiet irrida tajba mhumiex sejruna. Inti fir-rapport tiegħek, Sinjor Svensson, għandek żewġ paġni fuq kwistjonijiet li tant ma vagi li nuqqas tista' tikkategorizzhom. Aħna rridu ngħidu li nisa u l-irġielhom għandhom ikollhom trittijiet indaqs. U fil-konferenza ta' segwitu aħna rridu naħnu aktar qudiem fuqha. Eh, Grazie signora Gas u issa eh, kelima li miss. Dinna moment riflessjoni li aħna irridu nifkaw fuq li jina naħdmu minna mill-1995. Nirridu nibda mill-puntat l l-nisa u rġilu ma indaqs fuq kull livell legali, ekonomiku, soċjali. Però dan il-konsens ta' dak iż-żmien ma ma ġiex um, eh, mbagħad eh, eh, aġġornat il-persuni mhumiex qegħdin jiġu involuti biżejjed. U fil-seklu 21 anke fajzi żviluppati aħna qegħdin notaw dibattiti fuq kwestjonijiet bażiċi pal per eżempju problemi ta' drittijiet fuq is-saħħa u drittijiet ehm, riproduttivi sessuali eh, ta' riproduzzjoni sessuali u tajb li komissjoni ċi tifoka fuqhom imma eh, statistika hija waħda li twaħxek u nindunaw illi fadlinna x'naqtfu. meta maġu naslu New York minna uftit minn oħra, ġranet oħra irridu naraw li qed naħdmu biex il-koll ikkonna e, natuhom kollha importanza dawn il-kwistjonijiet. Következőkben másfél perc adom meg a Signora, signora Gurmai, signora Parvanova, minuta u nofs. Sinjor Komissari, eh, Sis kollegi, meta nħarsu lejn dak li sar fil dikjerazzjoni eh, fi Beijing, meta xil sena ilu, ma jistax wieħed ma jistax jinnega li tfadal ħafna xie seħ f'kustjonijiet ta' ugoljanza u stereotipi ta' bejn istessi jeżistu madwar id-dinja u jekk aħna rridu nmexxu l-qudiem fuq dan l-aġenda fuq importanti illi fuq livell Ewropew ikonna statistika u data importanti fuq l-indikaturi ta' Beijing u naraw li dawn l-indikaturi jiġu monitorati f'waqthom biex naraw illi naġġornaw l-arfin tagħna. Ejja nħarsu lejn is-sitwazzjoni fis-suq tax-xogħol. Aħna rridu nimlew vojt tal-problema bejn il-pagin daqs imma fl-istess ħin naraw illi nkoll nqarbu il-kondizjonijiet f'organizzazzjonijiet privati u pubbliċi. Hemm esklużjoni minn li wasal għal faqar li u din għanda impatt kbir fuq is-saħħa mentali tan nisa. n Nisa fil-minoranza qed jibbatu jien tip ta' diskriminazzjoni minħabba l-faqar. Għandhom ħafna ħtiġiċu u ħadd ma tjagħti kasa. għan ta' Roma l-esten probablement jistaw jiexu jistgħu jgħixu 10 snin inqas minn maġġoranza. U għalhekk diskriminazzjoni skużinji u l-faqar ukoll ġitit jitqies fid-dawl tal-popolazzjoni t tixjieħ. il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 mill-2006 l-ġus maquda għalu illi l-iktar nis vulnerabli u l-iktar foqra madwar id-dinja u l ewwel vitmi tal-bidla fil-klima u dawn huma ħafna minnhom nisa fis-Sahara tal-Punent in-nisa diġà qegħdin jiġu diskriminati meta nitkellmu dwar l-aċċess tat-territorju għall-art tal eh, problemi li għandhom bil-nixfa għax qed twaqafhom milli kunu jistgħu eh, jgħixu u jaqalaw lejxin tagħhom. Kemm 22% ta' dawn in-nisa li qed jippruvaw jaħarbu minn din il-klima ostili u ħafna minnhom jispiċċaw ġo eh, kampijiet ta' rifugġati li u dawn ukoll huma faċċati bin eh, teddid oħra. Fissem il-grupp tal-ħodor, nasab li l-Gvern Ewropew u l-membri għandhom idaħlu kwistjonijiet li għandna xaqsmu ma' sessi, ma' differenzi bejn is-sessi f'kull punt fuq l-agenda tagħhom. Il-kelim li miss, il-Sinjura Jena Dakis. Illu ftit inqas minn mit sena illi Eh, ninsanna ta' dritt tal-vot fil-Renju Unit u l-ġli tal-kontra għad-drittijiet ta' nisa mhux ħaġa ġidu qed nagħtiġih dawk il-laqdiet kollha tan favur in-nisa u li għadhom qegħdin jiġġieldu għal kondizzjonijiet indaqs bejn is-sessi. In-nisa jridu jagħmlu għażliet indipendenti bejn il-karriera tagħhom u xewqat tagħhom għall-familja u l-għażla li għadmu eh, f'xogħol li qabel kien gvernat mill li jew jibqa' jibqgħu id-dak jridu jieħdu joseb it-tfal. Aħna rridu nagħtuhom din is-setta li jagħmlu din l-għażla. Aħna nemnu li l-għażla fisser flessibilta u dan fisser gwaljanza. Aħna minn ma rridu qegħdin nagħmluhom inqas impjegabbli u in-nisa billi ngħidu eh, kumpaniji li ma jagħtuhom xi drittijiet li jeħtieġu dawn in-nisa u bat fl-istess ħin qegħdin waqfhom dawn nisa milli jibqgħu full post fid-dar ikollhom it-tfal minħabba fek. Veru rridu noħarġu dawn in-nisa minn reċessjoni u jirġgħu lura fis-suq tax-xogħol. Aħna rridu ngħinuhom meta eh, biex jeħolqu negozji żgħar. Dawn in-negozji żgħar eh, jekk ma jkollni ġon negozji żgħar qegħdin nissugraw illi dawn in-nisa mhux se jkollhom jingħataw l-igwaljanza li huma jisħoqilhom. Grazzi, Sinjura Bizotto, għal-minuta. Il-rapport f'Beijing memx referenza għal fatt illi status tan nisa fl-Ewropa memx incident. Eh, li memx eh, status fuq nisa fl europa memx xi bizbal. għax ma rridunix li narawx qed jiġri man nisa tagħhom. Din qed tizza wkoll eh, fil-kultura naraw Iżlamika. Eh, il-multikulturalizmu jfisser li aħna ħanitrattaw dan il-problemi qegħdin ibatu. Eh, batu ħafna nisa madwar id-dinja. Aħna ma nistgħux nkunu korretti politikament wis għaliex l-Ewropej iridu jappoġġaw in-nisa Musulmani u jgħinhom biex jilliberawhom, jemanċipawhom. Eh, aħna rridu nitkellmu dwar kontra l-fundamentalizmu Islamiku. Dawn in-nisa qegħdin għandhom eh, qegħdin jiġu imtabbajn b'din il-dera ġbija tagħhom ta' li qegħdin jenħabba wara il-velu tagħhom u naqas ta' emanċipazzjoni tagħhom qed tiġi rappresentata minna naħa velu għalhekk irridu niġġieldu l-ġittijiet tagħhom. Grazzi Sinjora Bauer żewġ minuti. Grazzi. Mistax sennaw wara li kienem il-twaqif tal-pjattaforma tal-taħdit. Nisib għafna ħafna affarijiet. l-odda li għanna biex naħmu bija hija leġislazzjoni. Dawn il-15 sena li għaddew raw ħafna progress. fil-Stati Membri u fl-Unjoni Ewropea għax daħlu fisse ħafna liġijiet kontra diskriminazzjoni dan huwa l-lini l-qoddim għal dak nixtaqsam drittijiet indaqs. Imma xorta ma nistawx Inkunu kontenti bil-leġizlazzjoni tal-komunità u stati membri. Għax il-miżuri li hemm mhumiex qegħdin jaħdmu sew. U liġijiet ħafna drabi li hemm mhux qed f f'riżultati tajbin. Per eżempju, hemm il-firda bejn il-pagi ta' bejn in-nisa l-irġiel Suppost hemm diskriminazzjoni liġi kontra diskriminazzjoni tan-nisa dawn l-aħħar 30 sena imma fil-fatt disparitajiet iktar milli tiebu anzi marru għall U il-rimedji huma għalijin u komplessi. Min supposta mill monitoraċ tal-liġijiet antidiskriminatorji m'għandhom profile baxx, mandom ħafna risorsi u ħafna drabi dawn għandhom ix-xogħol li jipprovdu informazzjoni u parir u nitamaw illi nkun nistgħu naraw il-miżuri illi jittieħdu l-Unjoni Ewropea. Miżuri leġislattivi mhumiex eh, faċli eh, li taqbad tbiddilhom mhux faċli taqbad u tbiddel il-stereotypes imma aħna rridu nkunu flessibbli fil liġiet tagħna u nbidluhom jekk hemm bżonn. Mhux biss għandna wkoll nħarsu kif fuq kif ħanbidlu l-passat, imma rridu naraw esattament il-fejn irridu mmorru. Għana ħafna stennijiet għal dak li għandu xaqsam istrateġija ta' s-sena 2020. Rridu nirvedu għadik, revizjoni ta' dik u il-nikbu pal-artiklu strategija ta' tal-kustjoni tal-sessi. Eh, Sinja Strela, grazzi, inti daħalt ħafna messaġġi pozittivi u inti eh, konfermajti li inti lesta li taġixxi aħna nishti u naġixxu. Mistaċi sena wara Beijing rajna l riżultati ma tantx kienu ta' barra melaw. Biex sempliċiment u fatt li l-iktar foqra huma nisa imma il-nuqqas ta' edukazzjoni u affarijiet oħrajn eh, u nuqqas għal aċċess għall-edukazzjoni għaxa ħagġa ħaġa li nisa bl-iktar li jbatu minna. Dawn huma wkoll vittmi ewlenin ta' violenza fiżika, sesswali u soċjali nisa ma netawx karigi għoljien fċert ħafna ehm, kumpaniji. Ma jtiħdu, ma jħidux sem fit taħita deċizjonijiet fuq anki fil-daħsan tal-politika ħafna drabi. Għalek aħna għanna bżon jikonna diagnosi tajba bazzata fuq statistika li wieħed jista' l-qabbila li tiffoka fuq eh, speċifikament il-kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel biex bekk nkunu miżuri neċessarji. Grazzi. Grazzi, il-kellem li mess ta' żewġ minuti. Jimenez Beferi l-Bajju. Jumma f tajjeb, biex najt li maġejċ fil-parlament biex ċab għal-liġi ġewwa Spanja li għadda kif għaddi dwar l-abort edha unek biex niddefendi il-nisa, il-ħajja, il-ħajja ta' dawk il-nisa illi hija medda minħabba violenza bejn is-sessi, nisa li għandhom id-dritt jgħixu fis-sigurtà. Hemm it-talba għall istati membri li kollhom ma jkollhom ebda tolleranza għal violenza fuq in-nisa u għandhom jadottaw miżuri sabiex jiġu protetti n-nisa skont il-programm ta' Stokkolma il-ġlieda kontra violenza bejn istessi kalla tkun priorità dan tlabt il-presidenza spanjola ġifiri li l vizmi ta' dawn ir-reati ikollhom protezzjoni transkonfinali. Il-protezzjoni u koll għandha tkun transkonfinali. F'Ewropa mingħajr frontieri. Sabiex m'għandux ikun hemm ostakli leġislattivi sabiex nkunu nistaw nipproteġu lin-nisa u lil uliedhom. Għaldastant nitlob lill kunsill u lill kummissjoni biex jagħmlu dak kollu li jistgħu biex il-mandat ta' arrest jidħol fis-seħ dan ikun din tkun għodda tajba biex inħarsu lin-nisa. Il-kellem li jmiss hija Sinjura Garcia Perez għandek minuta. 15 sena ilu 30.000 mara tkellmu bleħen wieħed sabiex jimxu l-qoddim f'soċjetà ugwali. Kien hemm bosta kulturi, bosta ideoloġiji, iżda l-koll bdew jiġġieldu għall-ugwaljanza għal parteċipazzjoni politika tan nisa għas-saħħa riproduttiva sessuali u koll Għal daqstant, din ir-riżoluzzjoni aħna nsemmu kwistjonijiet kritiċi bħal bżonn tal-Kummissjoni li kollha pjantazzjoni li kompli wara l-pjan ta' Beijing u sabiex ikonna politika għall-ugwaljanza bejn is-sessi So għanna l-isforzi tagħna irridu jżommu f'moħħhom ukoll dawk in-nisa il-barra mill-Unjoni Ewropea illi m'għandhomx drittijiet fundamentali. għanna naħdmu l-jom ukoll. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Nereshkova. Grazzi ħafna, Kommissjoni. Nixtieq infaħħar la bozzar sabiex ikun hemm ugwaljanza bejn istessi, ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, għad hemm differenzi anki fl impjieg fejn hemm differenzi fis-salarji. Diffiċli għan nisa illi jmexxu il-familja jkollhom karriera. Saru bosta sforzi biex tiġi eliminata din id-distinzjoni u bosta mill-miri ma ntlaħqux. Miex kwestjoni li jerġa' jkun objettivi ġodda, dejjem jinbidlu, u importanti li jintlaħqu dawn l-objettivi. L-istrateġija tagħna tal-Unjoni Ewropea għandha tħares lejn termini immedjati u dawk fit-tul. Għandna naraw il-punti sensittivi irridu niddefinixxu x'inhu huma l-indikaturi li permettuna biex nevalwaw il-kwistjoni ekonomika u ta' impjeg tan-nisa. Għandna nikkonsidraw ukoll dwar kwistjonijiet ambjentali, bat f'termini medji, irrid ikollna statistika dejjem maġġornata għal stant dawk il-miri li kienu saru Beijing għandhom jitwettqu imbagħad trid tintlaħaq ukoll koerenza fl-Ewropa u f'termini twal rridu niżguraw illi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel tkun ħaġa komuni u r roadmap tintlaħaq ukoll din l-istruttura sen u l-objettivi tagħna. Grazzi. Professoru, Silvia Costa. Grazzi ħafna. Għal minuta, il-Signora Silvia Costa, grazzi ħafna, Sur President, Signora Kommissarju. Beijing eh, l-lum għanna eh, għed konfronta ma' krizi ekonomika finanzjarja li għed tigrava ruħa fl-Europa fid-dinja u qed ħall impatt fuq il-ħajja ta' miljuni ta' nisa ma li wkoll tista' tfisser l-opportunità sabiex nirrivedu modelli ta' żvilupp l-organizzazzjoni tax-xogħol ta' suq ta' ħidma u politika soċjali. L-Unjoni Ewropea trid poġġi fil-ċentru ta' tisħiħ ta' Beijing Plus 15 għad-dinja l-politika l-aċċess għal riżorsi ambjentali u għal kreditu anka permezz tal-mikrofinanzi konċeljazzjoni bel-ħajja fuq xogħol u l-ħajja eh, tal-familja u anka ehm, politika ta' taħriġ u inċentivi għall-intraprizi illi ħadmu aktar nisa. Il-ġlida kontra il-diskriminazzjoni grazzi għal direttiva bbażata fuq l-opinjoni approvata l-ġimgħa l-oħra f'Strasburgu wkoll nixtiequ nsaħħu l-għajnuna għall-iżvilupp u nagħtu aktar poteri l-nisa, specialment f'pajjiżi fqar fl-Afrika. Nibnu man nisa il-bini ta' Alleanza Euroafrikana ikun tajjeb ukoll hawnhekk qed nindirizza l-Kummissarju sabiex id-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fi New York tiġbor membri għal kampanja tal-Premju Nobel għannisa fl-Afrika fejn għanna meċxejja fl-iktar pajjiżi li qed jiġu mill-quta mill-konflitti u mill-faqar. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Costa. Għal minuta l-Onorevoli Gijom. Illum qed nitkellmu dwar ugwaljanza bejn nisa u l-irġiel, 15-il sena wara Beijing, hija wkoll is-sena internazzjonali għal ġlida kontra il-faqar u l-esklużjoni u dan jipprovdi rabta għaliex in-nisa huma affettwati minn dan għandna 85% tal-xogħlijiet prekarji li iħadmu nisa fil-fatt nisa li m'għandhomx pagi jolja u qed tgħixu taħt il-livell ta' faqar u qed naraw disparità fil-salari tan-nisa u l-irġiel. ġil u nisa fuq l-istess livell hija xi ħaġa li hija bil-paroli biss. Ħafna drabi naraw il-li nisa jkollhom jagħmlu ħafna xogħlijiet u xorta jaqalaw inqas. Rridu politika fuq dawn il-problemi speċifiċi u anka rridu nindirizzaw problemi ta' sigurta soċjali biex ngħinu n-nisa. Jekk ma nagħmlux dan, mela allura Beijing plus 15 se tibqa' biss eh, fil-renju tal-utopji biss u mhux se ssir fatti. Grazie ħafna is-Sinjura Blinker Viċute għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Il-prinċipju ta' gwaljanza bej sessi huwa essenzjali għall-Unjoni Ewropea sabiex niksbu il-miri ta' kohezjoni soċjali tkabbiru xogħol. L-Unjoni Ewropea għamlet progress konsiderevoli sabiex timplementa l-pjattaforma ta' Beijing. Però xorta ma nistgħux inkunu sodisfatti. L-implementazzjoni tal-pjattaforma ta' Beijing turi l-Unjoni Ewropea għadha ma kisbitx il-miri li għandna fid-dokument indikaturi ta' Beijing li jkunu segwiti sabiex niżviluppaw dimensjoni soċjali fil-programmi ta' riforma u anka fil-rapporti nazzjonali ta' sigurtà soċjali u inklużjoni soċjali. ċorta m'għandniex informazzjoni ta' min joqgħod fuqha fuq livelli nazzjonali u ta' Unjoni Ewropea li juru indikaturi bħal faqar fost in-nisa jew vjolenza fuq in-nisa. L-Istitut tal tal-opportunità gwali se jkun jistajtina informazzjoni li wieħed jista' joqgħod aktar fuqha. Il-mira stabilita fil-programm ta' ħidma tal-Istitut javvanza l-indikaturi u fi żmien ta' riċessjoni ekonomika il-punti kollha għandhom jiġu għandhom jissaħħu. Grazzi Sinjura Blinkor Viċute. Naddu issa għal kellima minna ħatal eh, membri l għuna ta' Signora Martinez. Uh, grazzi, Sur President, u grazzi l-kollegi tal-li kontribuixxu f'dan il-dialogu. Kont dal-axar flaqa ma ħadima nisa, ħadima l-laħu l għola level f'xolom u t-tkemmu fuq kif jistaw javanzaw iktar. Jina xtaqt peron dawar kemm xejn il- il-diskussjoni. Forse nisfu xellu kif u jitt u jek joġobom. Jek joġobkom, jek joġobkom, kollegi mill-Unit, union jek joġobkom. Grazzi. Jidispeċini kelli namelek, ma mux ma meta tkun prova t-tkellem, forse ma jinteressomx. Se imma oħrajn jinteressom. Xtaqt ngħid li naħlu wisħin nippruvaw nimbottaw nisa fi professjoni tu ma naraw xalfejn hemm professjonijiet fejn l-irġiel laqas interessom ruhom fihom u l-raġuni hija paga salarji. Konċett bażiku ma nħallsux biżejjed e- e- lin-nies li innatfu xogħol li ħadd ma jrid jagħmel. U jekk naraw kif inqasmu s-salarji din it-tip ta' professjonijiet insibu gwaljanza fuq dal livell ukoll u anke tarf liħor tal-spektrum. Miridu nindirizzaw dal kwistjonijiet jekk tassew irridu gwaljanza bej sensi naħseb il-Presidenza Spanjola qed indirizza l-kustjoni tal-rwol ta' nisa fl-agrikoltura. Però hawnhekk di kwistjoni mhijiex qed tiġi rikonoxxuta kif suppost. Aspett importanti ħafna ta' riformi tagħna fil-politika komuni l-agrikoltura. Mżewġ kustjoni oħrajn nixtieq tinsemmi ħafna nies sar jikkontribwixxu f'dan id-dibattitu ma rrid nkun onesti fuq kemm minn eh, għandhom tfal tfal jiddependu fuqna. Iva, ħna naqalaw aktar flus minn ħaddieħor illi ma jistawx jagħmlu hekk. Jiena nirrispetta l-President, però kon ġejt interrotta, qed nirkonoxxu nisa fl-Iran, il smajna minn għandhom, u naħseb li din il-Kamra u dan id-dibattitu għandu jirrikonoxxi l ġlida tagħhom u nixtequlhom kull suċċess appuntu f'din il-ġlida tagħhom. Grazzi Sinjura Megginitz. Għal-minuta Sinjura Tikaw. Signor Presidente, Madam Commissioner. Grazie ħafna, Sur President, Signora Kommissarju. Ogwalanza bejn nisa u liġi li huwa prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea u jidher fil-leġislazzjoni komunitarja. Fefju disa nisa kienu 24% rappreżentati fil-parlamenti u 33% tal-mexxejja tal-kumpaniji Ewropej. 18% tal-allima fl universitajiet Ewropej kienu nisa 80.3% ta' nisa zazak tfajliet iggradwaw għalmenu wara skola sekondarja, iktar 50% ta' gradwati fl-Università huma nisa. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal tkabbir u x-xogħol hija bbażata fuq rata ta' 60% ta' eh, tnaqis fil-qatt sal-2011 fost in-nisa Et naraw familji b'ġenitur wieħed u ħafna drabi il-ġenitur li kolli provdi tfal hija tkun il-mara. Għanna nejnu dan nisa u kosa biex javvanzaw fil-karriera tagħhom ukoll għanna nikkonċiljaw il-ħajjiet professjonali mal-ħajja familjari hawnhekk xtaqt insaq nsemmi wkoll il-faċilitajiet eh, ta' caretaking għan nisa 30% ta' tfal ta' t-tlet snin għandhom jibbenefikaw minn servizzi ta' caretaking, grazzi. Grazzi, signora Tikaw. Signora Figueiredo, minuta. Signora Kommissarje. Grazzi ħafna. Sur President, Signora Kommissarju. Fi żmien meta wasanna biex nikkommemoraw il-ġurnata internazzjonali għannisa, nisa 15 sena wara il-pjantazzjoni ta' Beijing wara li ġiet approvata ħat għandna problemi serji għan-nisa għandna xogħol temporanju qed isofru ovvjament il-kriżi kawzata mill-kapitalizmu u qed isofru kemm fil-ħajja familjar tagħhom kif ukoll fil-posta post tax-xogħol Dan huwa l-każ l-Unjoni Ewropea wkoll fejn in-nisa huma il-maġġoranza ta' 85 miljun persuna li jgħixu fil-faqar. Rezoluzzjoni li għaddiet mill-Kumitat tan-nisa kienet riżoluzzjoni li nittama li l-maġġoranza ta' din il-Kamra ta' prova għanna paragrafu fija illi jgħid illi s-saħħa riproduttiva hija parti integrali ta' drittijiet tan-nisa u li huwa essenzjali sabiex nagħmlu sforzi sabiex intejbu id-drittijiet tan-nisa u s-saħħa riproduttiva tagħhom. Wasal iż-żmien sabiex neħelsu darba l dejjem mill-stereotipi u nagħtu priorità għall-ugwaljanza fi drittijiet bejn nisa u l bħala pala parti mill-progress. l eh, rakretu għal-minuta. Grazzi ħafna. Madam il punti ta' azzjoni eh, fil-pjanta Beijing kienet il ġida kontra violenza fan nisa 15 sena wara. L-isforzi tagħna sabiex intejbu s-sitwazzjoni tan nisa madwar id-dinja hija waħda diżappuntanti ħafna programmi huma il bozzew mir-realtà u l-anijiet tal-minrenju ma ntlaħqux sfortunatament. Violenza domestika, stupru, bħala arma fil-gwerra u skjavitu sessuali għada ħaġa li tolqot ħafna nisa madwar id-dinja mingħajr involviment aktar għawet l unjoni Ewropea ma nistax nitkellmu fuq suċċess irridu politika sabiex niġildu l-impunità, niġildu l-konflitti, u niġġieldu prostituzzjoni. u Violenza kontra n-nisa mhijiex bis kawza imma effett ta' fatturi li aħna irridu nsolvu. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sur Robert Majer minuta. Danke, Herr Vorsitzender, für das Wort. Grazie. Kanna ħafna rġilu kol jitkellmu f'dan id-dibattitu sinjal tajba l-pjattaforma ta' Beijing karatterizzata minn non-diskriminazzjoni, ħaġa importanti ħafna. Mm, l-kwoti ta' nisa jukol eh, eh, diskriminazzjoni pozittiva miex ħaġa tajba, miex il-pero essess li għandu jikwalifika minn jħoċolijiet imma kapacitajiet Għanna kot qawwija ta' komissari nisa per eżempju. Naħseb però li aħna rridu nittrattaw nisa li huma diskriminati. Nisa mużulmani jgħixu f'soċjetà parallela, soffru ta' kuljum minn repressjoni nippermettu li nisa mużulmani ma jgħixux fil-libertà. Narawhom kif jilbsu, naraw kif jiġu miċħuda mill-edukazzjoni, Ehm, Maqas għandhom dritt jażlu r-raġel tagħhom difensuri tal- drittijiet tan-nies għandhom jiġġieldu wkoll għal dawn in-nisa fejn huma drittijiet fuq livell Ewropew meta rridu ma nifqu nitkellmu dwar kwoti u nwaqfu diskriminazzjoni kbira li ssir ta' kuljum taħt il-gvern ta' reliġjon. Nkella il-valuri li tant nitkellmu favorihom ma mhumiex qed jiġu rispettati. Grazzi Sur Majer il sinjura Klaxif Koma, grazie ħafna, sor President. Li ma kienx għal-kelim ta' qablek, l ministru konna nkunu kieku nisa biss nitkellmu fuq ogwaljanza. Mem lebda dubju li din hija waħda mill-iktar kwistjoni importanti għas-soċjetà moderna. U naqbel ma' Sinjura Svensson, rridu koordinar l-politika fuq kull livelli fl-Unjoni Ewropea etnaraw naqas ta' gwaljanza li qed kompli u qed naraw ukoll indikaturi pozittivi li qed jindikaw każijiet ta' violenza kontra n-nisa u uh, problemi oħrajn. Irdu ntejbu l-koordinazzjoni sabiex niġbru informazzjoni ta' min joqgħod fuqha mill-Istati membri u hemm bżonn noħolqu pressjoni fuq Stati membri sabiex jaħdmu ma' Eurostat. L-Unjoni Ewropea jew waħda mill-istituzzjonijiet mexxejja u entitajiet għal dak li u ugwaljanza bejn sessi u għanna esperjenza twila x'naqs manka fuq livell globali. U dan għanna nittrażmettuh li bqija tad-dinja jien hemmen li ħames snin oħra meta niċċelebraw 20 sena mill-konferenza Beijing nkun nistgħu nosservaw aktar problemi sabiex nindirizzaw problemi ta' dużagwaljanza. Grazzi ħafna. Is-sinja minn għal-minuta. L-organizma jessessija punt prinċipali għal politika tal-Unjoni Ewropea nsibuha fit-trattati u nsemmu ħafna drabi. U għalfej allura dejjem nitkellmu fuqha. Jiena naħseb li għal dak nixaqsam l-implementazzjoni tal-ugwaljanza hawnhekk għandna problema. Jiena nistenna l-ġurnata meta ma nibqax niddiskutu dan il-pont għaliex ikun hemm ugwaljanza li tkun reali fis-sfera soċjali. Grazzi. Grazzi. Sinra Vertman, fizam il-Konsil, l-Honorable Lopez Garcado. Grazie, Sr. President. Grazie, President. Jena naqbel ma dak kollu li qalu l-kellima li kienu kollha nissa. Ħlif waħd intervent ta' Sur Robert Mayer li naqbel ma' ħabis parzjalment ikolli ngħid. Daw l-interventi u kommenti tas sinjuri deputati hija fil-fatt l-espressjoni ta' din il-fażi ġdida li qed tibda issa fl-Unjoni Ewropea anke f'dak li għandu x'jaqsam mas-suġġett tal-ugwaljanza bejn is-sessi. U din hija ħaġa li mhux biss hija ta' benefiċċju għan-nisa imma hija ta' benefiċċju wkoll għall-irġiel għaliex l-ugwaljanza tas-sessi huwa prinċipju essenzjali tal-konvivenza. U għalhekk jien naħseb li llum kellhom ħaj jitkellmu daqs kemm jitkellmu nisa ħaj jitkellmu rġiel għax din hija ta' benefiċċju għal kulħadd u mhux għan-nisa biss. U naħseb li l-Unjoni Ewropea ħadmet mod intelligenti ħafna fuq l-ugwaljanza ta' sessi fit-tieni artiklu tagħha ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea titkellem fuq dan id-dritt ta' ugwalta ta' ugwaljanza bejn nisa u rġil u dan qiegħed fl-artiklu 8 wkoll tat Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li tajt il-politika kollha tal-Unjoni Ewropea jridu jiġu mfassla dejjem fid-dawl tal-ugwaljanza ta' bej sessi ġifieri it-trattat fil-qalba tiegħu fil-qofol tiegħu għandu dal-prinċipju tal-ugwaljanza bejn is-sessi. Ġifi dan sar prinċipju nukleari, prinċipju bażiku tal-Unjoni Ewropea. U dana bażikament huwa li trid tibqa' tagħmel ukoll il-Presidenza Spanjola u l-Kunsill. Aħna konvinti li ħajkollna kollaborazzjoni tal-Kummissjoni fuq dan ir-rigward. Il-bieraħ f'Madrid kellna laqa kien hemm is-Sinjura Vivian Redding ukoll il-Kummissarja u nina ċerti li ħajkonna fil-fat relazzjoni ribħafna mal-Kommissjoni sabiex dawn is-suġġetti tal-ugwarjanza bejn is-sessi fil-fat nistgħu nsarfuhom f'realtà matul il-presidenza tagħna bażikament. Dal-waqt fit-8 ta' marzu ħajkonna ġurnata importanti ħafna eh, il-jum il-mara fil-fat u l-Parlament Ewropew fi Strasburgu hemmhekk ħajkun propju qed jiddiskuti ċarter ta' nisa u fl-istess ġurnata wkoll il-Kunsill Epsko ħajkun qiegħed waqt il-laqgħa tiegħu jiddiskuti din idea ta' l-ugwaljanza li hija marbuta mal koezjoni soċjali u t-tneħħija l-eradikazzjoni tal-vjolenza domestika. Għaliex rajna u kollan kem il-kommenti sa' kemm kemmu importanti li neħu kompletament din il-vjolenza kontra il-mara. Din għada waħda mill lar affarijiet li għandna fis-soċjetà tagħna bħalissa u jiena ċerta li jekk irnexxinna nagħmlu dan din tkun waħda mill-vittorji l-kbar, rebħiż kbar illi ħa ikolna fix-xhur li ġejjin u jiena nerġa' ntendi li ħa inserħu fuq il-kollaborazzjoni ta' Kummissjoni u l-Parlament. Grazzi Sur Lopez Garrido. Naddu issa għas-Sinjura il-Kummissarju Redding fisem il-Kummissjoni. President. Id-direttivi tal-ugwaljanza bdew fis-sebajnijiet u minn dak iż-żmien dawn id-direttivi mhux biss bidlu il-liġi fl-istati membri, imma f'ċertu stati membri qas biss kien hemm liġijiet dak iż-żmien. Ġifier dawn ħolqu huma. Il-liġi ta' gwarjanza bejn nisa u fuq il-livelli kollha tas-soċjetà tagħna. Xorta waħda u inti għandek raġun nistgħu naraw li għandna leġizlazzjoni tajba imma ma għomx il-prattika mhix hemm. l jizu namlu nagħmlu għalhekk mhux u liġijiet ġodda imma li dawk il-liġijiet li għandna jiġu applikati b'mod de facto fis-soċjetà. Jiena noħlom li naslu xi darba biex ikollna dibattitu f'din il-kamra fejn jitkellmu nofs in-nisa u nofs l-irġiel. U jien għandi ħolma fejn ma jkollniex bżonn għal darb'oħra li jkollna il-ġurnata internazzjonali tan-nisa għaliex ma jkunx għad hemm bżonn, ma jkunx hemm problema. Ħaġa sabiħa li noħolmu mhux hekk imma l fatti huma differenti. Issa għalhekk jiena grata ħafna għall-Presidenza Spanjola illi poġġiet din il-kwistjoni tal-ugwaljanza bej sessi bħala waħda mill-ikbar prioritajiet u jiena fl-imkien mal-kollegi tiegħi fil-Kummissjoni nħa Inżommu f'dejjem f'moħħna dan il-prinċipju fil-politika kollha li ħankunu qegħdin infasslu fl-imkien mal-kollega tiegħi għandu li huwa responsabbli mill-impjiegi ħanaraw anke li fl-istrateġija 2020 din il-ħaġa mpoġġuha fil-prattika. Fir-rigward tal-elementi oħra jiena kif diġà qed ħanaħdem fil-imkien mal-Kumitat tan-Nisa fuq strateġija ġdida għall-ugwaljanza fejn affarijiet bħal pereżempju in-nisa fil-teħid ta' deċiżjonijiet dawna ikunu fuq l-aġenda għaliex dawn huma problemi strutturali li rridu insolvuhom. Però hija kwistjoni wkoll tas-soċjetà u hemm affarijiet li imorru fil-font u rridu nifaċċawhom daw. Naraw per eżempju li konna jnuna mill-organizzazzjoni tan nisa għajna mill-ministri fl istati membri, mill-liġijiet nazjonali, liġijiet Ewropej. U dira Eh, għanna bżon għajnuna biex nindirizzaw il-kwistjoni sew terribli tal-violenza kontra n-nisa. U dan kollu ħajkun fuq u dimnet tax-xogħol tagħna. Però, sinjuri, aħna delegazzjoni b'saħħitha ħammorru New York biex niċċelebraw 15-il sena minn dil pjattaforma ta' Beijing u għanna biex nkunu b'gburin. Għaliex jekk naraw x'inhu x'inna nagħmlu f'dawn l-aħħar 15-il sena, Fil-fatt xinna namlu ħafna Iva veru, għadna ma wasalniex biex nilħu l-ħolma tagħna imma imxejna il qoddim u permezz ta' din l-esperjenza nistgħu ngħinu wkoll in-nisa f'kontinenti oħra u dan ħajkun is-suġġett tal-laqgħa tagħna f'New York mhux biss li naraw x'qed jagħmlu n-nisa Ewropej, imma naraw ukoll x'in-nisa Ewropej u l-politika Ewropea tista' tagħmel għan-nisa f'kontinenti oħrajn. Imbagħad f'dan is-sens ukoll naħseb li l-Karta Drittijiet tal-Bniedem illi hija dokument mill-aqwa u li għandha tinqara minn kull tifel u tifla fl l Ewropej u li għandu jaħdmu fuq kull student fl-Università tagħna din il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem. tassew tolqot il-musmar fuq rasu ma tażisti l-ebda differenza bejn nisa u bejn l-irġiel huma ugwali huma indaqs u hija responsabilta tagħna illi naraw illi meta din il-kwistjoni fundamentali ma npoġġuwiex meta ma poġġuwix ma tiġix applikata fil-liġi għandna insemmu leħilna U għanna nżamaw leħenna mux għawnek biss, anke fl-istati membri tana, u najdu xinu ma dawk il-problemi li għazin joħorġu u li mux għatiġu solvuti, u mux nibqaw sikta, għax il-problema ma t solvi hekk. U nishtiq nitlob l-irġil kollha f'dan il-parlament, jekk jġobkom inaqdu man nisa u semmaw leħenkom intom ukoll. Okay. Iva kommissjoni. Il-President ma jistax eh, jina għazma naħajo uħra, l-ura ma jċej. Sawa wis. Mela, issa, dan il-punt diskutejn jieħu risoluzzjoni korrispondenti ħan nivotaw fu għaf 11 nofsada fil-ħodu. Naddu issa għal eh, diskorsi li jmiss kont artiklu 150 Interventi ta' minuta. U nagħtu preferenza lil dawk id-deputati illi fil-laqa